Għanaddu għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna li hija r-rapport ta' Sur Zvjefka it-titjib tal-aċċess tal-ġustizzja l-għajnuna legali f'telwim ċivili u kummerċjali transkonfinali. Grazzi, nitlob l mikrofonu r rapporter Il-punt ta' tluq għal-rapport tiegħi ta' inizjattiva propja għall-għajnuna legali f'tilwim ċivili u kommerċjali transkonfinali kien rapport tal-Kummissjoni Ewropea fuq l-applikazzjoni tad-direttiva tal-2003. Għaddu 10 snin minn mindu dan id-dokument daħal fis-seħħ u jidher li traspożizzjoni fliġi nazzjonali kienet ta' suċċess kollox ma' kollox. Naturalment l-istati membri applukaw soluzzjonijiet diverġenti Iżda essenzjalment hemm żewġ eh, dritt għall-għajnuna legali ġi garantit. fil-mija biss jafu li hemm soluzzjoni ta' għajnuna legali fil ċivili ċivilu kummerċjali. bħala ċittadini ordinari u li huwa għar il-pratikanti legali laqqas huma konċi tal-possibilità li jista' jkollhom għajnuna legali f'pajjiż li mhux il-pajjiż ta' domiċilju. il dispożizzjoni ta' direttiva tibqa' fuq karta biss u mhuma xejn għajr klim sabiħ. Ovvjament, l żieda fil-mobilità u l-armonizzazzjoni tas-suq tal-Unjoni Ewropea ser iwassal biex ikun hemm żieda tal-volum tal-tilwim transkonfinali. Madana kollu, il-numru ta' ċittadini li applikaw l-ajnuna legali ta' din id-direttiva hija ċifra baxxa ħafna. Qed tibqa' baxxa ħafna x'mhux mhumiex konxi tal-fatt li għandhom possibilità ta' għajnuna legali bxejn u għajnuna bxejn matul li, li matul tribunali jew meta jkunu jridu jidru qudiem qorti. Fir-rapport tiegħi jiena fukajt fuq iktar kampanji ta' tarif u iktar żieda eh, fil-kuxjenza ta' dawn iċ-ċittadini. Dawn it-teknoloġiji jistgħu jintużaw pereżempju biex iċ-ċittadini ikunu jafu x'inhuma drittijiet tagħhom f'tilwim transkonfinali l-internet u l-portali tal-ġustizja elettronika u affarijiet bħal dawn jistgħu jintużaw fil-proċeduri tal-għajnuna legali. Hemm numru ta' kwistjonijiet oħra pereżempju li niżguraw li jkun hemm għajnuna legali komprensiva ċittadini kollha. Databases per eżempju tal-prattikanti legali għandhom jinħolqu li jkunu inkludu fihom ukoll il-prattikanti legali li għandhom kwistjonijiet li għandhom ħiliet lingwistiċi u kapaċitajiet fil-liġi komparattiva. Dan jippermettilna li nkunu nistgħu niflu il-kważijiet l-aktar speċifiċi u bekk konna il-prattikanti legali meħtieġa Jekk ma jkonniex dan, ħafna drabi jkollok kwistjon sistemi li jkunu kontraproducenti u jkunu arm li jkollok servizzi ta' konsulenza. Barra minn hekk jiena sħaqt fuq numru ta' passi li huma importanti biex niffaċilitaw il-proċeduri u niffaċilitaw l-aċċess għall-għajnuna legali l-istati membri għandhom iżidu l kooperazzjoni bejn l-autoritajiet tal-istat u l-NGOs. Laqwa prassi fil- qasam tal-għajnuna legali per pereżempju kliniċi legali u l-aġenziji pro bono għandhom ikunu promossi. Dawn għandhom jiġu appoġġati u integrati mal-netwerk formali tal-għajnuna legali għaddejjin minn żminijiet ta' kriżi u ta' austerità. Għandaqstant huwa vitali li l-istati membri jipprovdu tarif fuq l-għajnuna eh, ta' qabel il- ta' qabel it-tilwim u bekk il-pratikanti legali kunu jistaw jgħinu f'dawn it-tilwim. Biex naħlaq nishtiq ngħid li mħasba ħafna dwar il-tnaqqis fil-budget li jaffetwaw l la legali bxejn. Dan ser ċaħħat il-ħafna ċittadini milli kollhom aċċess effettiv għal-ġustizzja u jwassal għal frustrazzjoni nuqqas ta' fiduċa u ostilità min-naħa ta' ċittadini viżavi l-istat. Jiena nemmen li dawn Eh, l-spejjes ħajkunu ħafna inqas mill-franka li nistgħu nagħmlu f'dan qasam. Grazzi. Jaj fafan u tiħtaf Madam Sanch. Mela nagħti l-kelma l-Onorvli. Sanchez Schmidt taħt il-proċedura għajk jogħġbok. Skużawni, naħseb li diġa wasalna fil-punt li jmiss, jina rċtaqt titkellem għal dak ir rapport Mela għalhekk nagħti l-kelma issa lura l-Kummissarju. Anzi, l-Onorevoli Flazek, inti xtaqt titkellem. Ivek jogħġbok. Iva, jina naħseb li ser kullu nika kellim fuq dan is-suġġett, però jina naħseb li ta' bilħaq dinja kwistjoni fundamentali u nixtieq nirringrazzja l-kollega tagħna li jindirizza dan is-suġġett għaliex ta' bilħaq kummerċ skonfina li huwa ferm importanti fejn aħna nistgħu insaħu l-kompetittività tagħna. Jien għalhekk nixtieq niġbed l-attenzjoni dwar il-kooperazzjoni ma l-Kamra tal-Kummerċ għax dawn jaqdu wol importanti ħafna u naqbelu naqbel ħafna ma' rapporter ukoll. Li ftit ċittadini biss jafu li huma jistgħu jużaw il-għajnuna ta' qabel it-tilwim kwistjoni transkonfinali u anki jkunu jistaw jiksbu għajnuna legali wara li jintem kas. Walek nappoġġa bisħiħ il-fat li konna database ta' avukati li għandhom arfin tal-lingwi wkoll. Grazzi tassew. jekk iġobkom meta titkellmu tkellmu fuq punt li għandu xieqsam mal-punt li qed niddiskutu. Herr Kommissar, ich darf Sie zum zweiten Mal bitten, zu diesem Thema das Wort zu ergreifen. Mela, issa lek nixiqnat il-kelma li kommissarju, l-Onorevoli Sameta. Grazzi, Sur President, memri onorevoli. Nishtiq nirringrazzjaw il l ta' Affarijiet Legali u rapporter għal dan il-rapport eccellenti u anki l-appoġġ kantinu tal-politika tagħna sabiex neliminaw l-ostakli billi informaw il-konsumaturi dwar il-benefiċċji tagħhom bħala ċittadini Ewropej. Aħna llum iddiskutejna l-applikazzjoni ta' strument ferm importanti li jippermettu li ċittadini Ewropej sabiex jeżerċitaw id-dritt tagħhom għal aċċess għal ġustizzja anki f'stati membri oħra. Fl-2003 d-direttiva tal-Kunsil fuq eh, il-kwistjonijiet kummerċjali kienet edha hemm. Fl-2012 hemmhekk għandna l-applikazzjoni ta' direttiva u din tosserva li l-istati membri kollha li huma marbuta minn din id-direttiva għamlu traspożizzjoni tagħha. Ma kienx hemm problemi daqshekk kbar ta' implementazzjoni anki jekk jeżistu differenzi ta' interpretazzjoni bejn l-istati membri. Il-fatt li Kien hemm każ wieħed biss il-Qorti li tresa dim il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea li għandha x'tasam mal-għajnuna legali transkonfinali tindika li l-applikazzjoni ta' direttiva minn perspettiva legali hija sodisfaċenti. Madana kollu kemm il-Parlament kif ukoll ir-rapport tal-Kummissjoni jgħidu li il- importanti li kunem eh, aktar għaw minn ta' kuxjenza għat għarfin fost il-konsumaturi anki l-avukati dwar din lajnuna legali tista' tinata. Il-website qed titjieb sabiex tejbu l-aċċess għall-informazzjoni u anki għal livelli u l-formuli dwar lajnuna legali. L-immigrazzjoni ta' network ta' network legali ser ikompli jitejjeb ukoll l-utilità tagħha u ser toffri wkoll informazzjoni aġġornata u komprensiva. Din ser tinforma l-ċittadini mod aħjar dwar proċeduri oħra Ewropej bħal European Small Claims Procedure u anki il-proċedura taħlas Madana barra parti minnek il-Komissjoni ħolqot nur ta' leġizlazzjoni fuq kwistjonijiet eh, rigward lajn legali f'telwim ċivili u kommerċjal transkonfinali u dan u kol inata eh, l-avukati u l-informazzjoni xterdet u kol. Meta niġu għall-avukati u dawk li ħadmu fil-liġi f'dan il-parlament stess aħna sħaqna u kol l-importanza ta' taħriġ fost l-avukati u anki il-taħriġ fil-liġi Ewropea. Aħna nixtiequ li l-avukati jkunu aktar familjari ma' il-possibiltajiet li din il-liġi toffri anki l-konsumaturi. Aħna għat nimplementaw kol l istudju pilota li eh, ħareċ ukoll kol parlament aħna għat nipprovdu kol finanzjament ta' twaqqif tal-pjattaforma ta' taħriġ. Il-proposti għal qafas finanzjarju li jmiss jinvolvu kol taħriġ ġudizzjarju bħala qasam ta' priorità sabiex nappoġġaw l-istati membri fl-isforzi tagħhom. Meta ngħaddu issa rwol tal-istati membri kif intom sħaqtu stess fir-rapport tagħkom, l-istati membri għandhom jaqdu rwol tagħhom billi jinformaw l-ċittadini rigward id-drittijiet tagħhom taħt din id-direttiva u anki taħt il-liġi nazzjonali. Ir-rapport tiegħek jinkludu numru ta' bidliet u amendi għad direttiva preżenti u anki kwistjonijiet addizzjonali għandhom jiġu analizzati fil-ġejjieni u titkellem ukoll dwar l-applikazzjoni ta' direttiva aħna bla dubju ser nieħdu nota tal-proposti tiegħek anke fix-xogħol tal-Kummissjoni f'dan il-qasam. Dan l-istadju jidher li u aktar effettivi nixtu attenzjoni fuq l-informaw iċ-ċittadin dwar drittijiet tagħhom u anki nam, nam, naraw li jkun hemm implementazzjoni adegwata minnaħa tal-Istati membri. Meta aħna konsultati fuq dan ir-rapport, l-Istati membri ħassew li reviżjoni mhix neċessarja. Jien ikolli nisħaq li din mhix kwistjoni fejn ħana qogħdu bdejna fuq zaqna, fuq livell Ewropew u fuq l-istat fuq livell nazzjonali li nqajmu kuxjenza u nqajmu għarfien dwar din id-direttiva u wkoll naġġornaw l-informazzjoni u anki nofru soluzzjoni lil konsumaturi fuq għajnuniet legali ser ittejjeb aċċess għal ġustizzja e kif insibuhom imħadna eh, fil-artiklu 37 ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem. Mela. Mela, il-votazzjoni fuq dan ir-rapport ser sirada fi 11 nofsur se ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda għanna rapport tal-Onorevoli Vlasak il-politika reġjonali bħala parti miskemi miskemi ta' għajnuna mill-Istat.